ħerqan ħafna biex nistana l-Kunsill Ewropew jadotta dan il-dokument biex bekk nkunu konklejna x-xogħol tagħna. Nirringrazzjakom tax-xogħol tajjeb u nifirħilkom. Grazzi ħafna relatur Daniela e, dibattitu u l-vot ħajseħħada f'nofsinhar. Mela, dan wassalni għal punt illi miss dinja e, mill kustjoni dwar il-mistoqsija orali. U din għandha x'taqsam ma' tmien pajjiżi terzi li kolom adeżjoni mal-konvenzjoni tal-ajja tal-1980 u bekk nixtieq nadi il-kelma lill-Onorevoli Regner. Grazzi ħafna, Sur President, Kommissjoni, Sinjuri, jiena nitkellem fisem l-Onorevoli Stojanov hawnhekk fisem il-Kumitat tiegħu il-kustjoni dwar l-aspetti ċivili tal-ħtif internazzjonali tat tfal eh, tal-1980 hija waħda importanti ħafna għaliex tistabilixxi sistema eh, għar-ritorn ta' tfal maħtufa lura l-pajjiż fejn jgħixu. Eh, Mill-pajjiż il-Marok, ir-Russja, Seychelles, Singapore, u dan xaqsam l kompetenza esklusiva tal-Unjoni Ewropea u l-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea konfermat li l-kwistjonijiet fl-Unjoni Ewropea jaqgħu 100% fil ħaddan l-Unjoni Ewropea. F'dan il-każ jiena sodisfatta bir-Regolament Brussel 2 dwar l-arfin tal-deċiżjonijiet legali fil-kwistjonijiet eh, ta' bejn miżewġinu kif ukoll tal-ġenituri. Għalhekk kwalunkwe deċiżjoni tieħdet mill-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam hija applikabbli eh, f'dan l-Unjoni inkluż il-ħtif internazzjonali ta' tfal. Hawnhekk il-Kumitat ta' Servizzi Legali jemmen li l-Kunsill għandu konsulta mal-Parlament Ewropew dan il-kwestjoni aħna rappreżentanti ta' ċittadini tal-Ewropa u għal darba tnejn ħagġina faċċati b'din il-problema. Ġifiri, min jekk mhux il-politika Ewropea flimkien ma' ċittadini tagħna jista' jiffaċċja il-problemi tal- tal-ċittadini tal Ewropea, għalek ma narabda raġuni għal fejda u l-pajjiżi m'għandhomx ikollhom adeżjoni. Din hija xi ħaġa importanti ħafna u l-komplikazzjonijiet legali huma relattivament irrelevanti kif jista' jkun il-Kunsill li waqqaf l-adeżjoni daw il-pajjiżi mill-Konvenzjoni tal-Ajja huwa importanti li jseħħ dan għaliex hemm ħafna każi traġiċi li seqrajna fil-mezzi tax-xandir bħal pereżempju l-ħtif ta' tfal minn pajjiż bħal pereżempju l-Awstrija hemm ħafna eżempji nista' nikkwota u naħseb li l-membri jistgħu jkun eżempju minn pajjiżi tagħhom meta seħdan dan il-ħtif ta' tfal x'seħħ eh, fil-familji hija xi ħaġa traġedja kbira Reinhardt ittieħed palissa mill-Awstrija għad Danimarka u issa għaw tilwima legali bejn l-Awstrija u d-Danimarka dwar kif se timx il kustjoni ta' dan it-tifel li ġi maħtuf mod illegali eh, mill-Awstrija mill Danimarka u l-qorti ta' Danimarka ma, ma, ma tarax li dan il-tifel li ġi maħtuf minn missieru u tieħed id-Danimarka di ma tarix bħala ħtif fil-kas ta' Russja u l-Marok li huma kandidati hemm ħafna ċittadini tal-Unjoni Ewropea għandhom membri tal-familji tagħhom f'daw il-pajjiżi u għalhekk jekk ikun hemm adeżjoni każijiet ta' dan it-tip ikunu aktar solvuti b'mod iktar sempliċi. Naħseb illi l-kas ta' Oliver mill-Awstrija juri lid din kien pass fi triq tajba lek. Grazzi ħafna sana dil-kelma l-Onorevoli Komissarju. Grazzi l-Komitat Ġuri tal-li għajem din il-kwistjoni tant importanti u dan għalli xaħna l-kol nafu li ħatfa minnaħa tal-ġenitur, ħatfa tatfall mill-ġeniturija traċedja li xidra twassala l-konsegwenzi sostanzjali, specialment tat-tfal u il-prevenzjoni tal-ħtif ta' tfal għandha lek tkun parti ċentrali ta' politika Ewropea sabiex promuovi drittijiet ta' tfal. U anki f'każijiet internazzjonali, regoli multilaterali huma ewlenin u prinċipali sabiex jazzikuraw il-protezzjoni ta' tfal. Mill-2007 lawn l-Unjoni Ewropea hija membru sħiħ tal-Konferenza ta' Lajja fuq il-liġi privata internazzjonali u f'dan il-kontest l-Unjoni Ewropea tappoġġja il- Il-Konvenzjoni tal tal 1980 dwar l-aspetti ċivili taħti f'internazzjoni ta' tfal u teġġeġ il-pajizi terzi biex jissibu f'din il-konvenzjoni l-lum il-ġurnata hemm 87 parti kontrajenti li huma eh, marbuta mal-konvenzjoni tal aja kif ukoll l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Il-konvenzjoni twaqqaf sistema ta' kooperazzjoni bejn il-partijiet kontrajenti sabiex terġa' twassal il-status quo ante għal dawk il-tfal li ġew maħtufa b'mod jew mneħħija mill-familja b'mod inadegwat u hemm dikjerazzjoni ta' aċċettazzjoni li hija neċessarja. U għalhekk il-Kummissjoni is-sena li għaddiet ippreżentat pakkett għal proposti għal l-adeżjoni ta' tmim pajjiżi kontraenti fiħdan din l-adeżjoni dil-konvenzjoni, speċjalment pajjiżi bħal Russja u anki il-Marok. L-adozzjoni ta' tali proposti jassikuraw li l-istati membri kollha jkollhom il-possibilità biex jużaw il-mekkaniżmu tal-ajja bil-partijiet kontrajenti tal-konvenzjoni għal ħtif ħtażijiet konkreti ta' ħtif ta' tfal u dan jinsab l-interess ta' tfal u anki jirrispetta l-prinċipju tal-laqda u rappreżentazzjoni esterna ta' l-Unjoni Ewropea. Jina però jiddispjaċini tassew li dan il-pakket huwa ibblukkat bħalissa fil konsil u ilu hemm kważi sena. Fil-prattika dan ifisser li l-aġazzjoni ta' Singapore ġi aċċettat minn 10 stati membri. Il-Marok 14, Seychelles 18 u dan ifisser li wara li ippromovejna l-ħafna drabi l-adeżjoni tar-Russja u anki e, konvinċejna r-Russja biex tissieħeb, l-Unjoni Ewropea bħala xaġa sħiħa issa mhix kapaċi taċċetta din l-adeżjoni. U l-awtoritajiet ta' Russja ovvjament qed iqajmu din il-kwistjoni fil-laqat ta' livell li mana. Jiena lek jiddispjaċini tassew li minkejja id-dikjerazzjoni tal-interess u ta' intenzjoni tagħhom l-istati membri bħala membri fallew milli juru il-sensitivita u anki rrida politika li hija meħtieġa sabiex bekk aħna nindirizzaw is-sitwazzjoni imnaqra li teżisti bħalissa f'dak li hu il-politika internazzjonali rigward teħtif ta' tfal u għalhekk nixi nitlob il-Qorti tal-Ġustizzja biex tat il-pożizzjoni tagħha anki fuq il-konflitt li jeżisti bħalissa rigward il-kompetenzi li qed iwassal għal konsegwenzi li verament mhux mixtieqa. U għalhekk nixtieq nirringrazzja l rapporter l-Onorevoli Lichtenberger tal-li appoġġat il-proposta tal-Kummissjoni u anki l-Kumitat Juri sabiex inkunu nistaw tal-li kienet jaħdem fuq dan l-aspet aħna u kollu rridu nuru l-ħtieġa li niproteġu it-tfal, niprevjenu li kunem ħtid ta' tfal u naqsu l-inkwiet li rridu jaddu minnu l-familji minħabba l-inċertezza illegali u l-proċeduri mhux maquda fil-livell tal-Unjoni Ewropea rigward l-kwistjoni. Tu verament jiddispjaċini li aħna qegħdin niġġieldu dwar proċedura aktar milli niġġieldu għal l-aħjar tat-tfal. Grazzi tas-sew Viċi President tal-Kommissjoni għal dak dik l isqarrija ċara u natil kemm l onorevoli Angelilli. Grazzi tassew, Sur President. Jiena hawnhekk nixtieq nirringrazzja lil rapporter u il-Viċi President l-Onorevoli Redding, is-Sinjura Redding. Nixtieq ngħid li f'dawn l-aħħar snin għanna zida pozittiva ta' ċirkolazzjoni tal-persuni, pero konsegwenza ta' dan qed jizdidu żwiġijiet u l-unjonijiet kif ukoll qegħdin jizdidu divorzi u s-separazzjoni ta' kopili ta' żewġ nazzjonalitajiet. Nistgħu ngħidu 300,000 ta' nazzjonalità differenti qegħdin jiżżewġu kull sena fl-Ewropa nofs dawn il-żwiġijiet jispiċċaw b'divorzju jew inkella f'separazzjoni jekk il-qasma bejn il-konjuġi hija drammatika, ħafna drabi batu l-konsegwenzi negattivi huma fil fat il-minorenni tfal. Mhux biss bejn iż-żewġ ġenituri imma anki bejn żewġ persuni, bejn żewġ stati u sistemi differenti legali. U għalhekk huwa ferm importanti wara kollox li kollna l-Konvenzjoni tal-ILG iffirmata minn 86 pajjiż u 87 pajis u mill-membri kolli tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa wieħed mill-aktar ftehimiet importanti multilaterali għal protezzjoni ta' tfal. Għanna regoli bażi u tistabilixi wkoll kriteri ċari fuq kollox meta il-minorenni kun qed jirriskja li jiġi trasferit f'pajjiż ieħor jew jidħolx lura fil-pajjiż tiegħu stess. Hawnhekk qed nitkellmu fuq regoli jproteġu l-minorenni u fiġlid verament diffiċli ħafna fi ħafna drabi dawn it-tfal isiru verament vitmi jina inħoss li hija ħaġa gravi u tal-biża li il-proċedura relattiva l-adeżjoni ta' tmien pajjiżi fil-Konvenzjoni tal-Aja hija blukkata min-naħa tal-Kunsill. F'dawn l-aħħar ġimgħat biss kien hemm eh, anzi biex intikom eżempju, ez eh, kienem ħtif ta' tfal minorenni li jinvolvu il russja li huwa pajis li huwa msieħeb għal din il-konvenzjoni. Issa din il din l adezjoni tar russja hija ħafna mistennija minn naħa tal-Istati Membri u mill-Unjoni Ewropea. Issa għalija l-valur tal-familja huwa importanti ħafna wieħed wet mill-valuri prinċipali fil-Unjoni Ewropea u rridu nipproteġu għall-familja minn mill-istituzzjonijiet anki fil-moment meta il-familja tidħol fi kriżi. U lan u li inħarsu l-interessi ta' tfal. Għalhekk li niblukkaw proċedura li wara kollox għandha tiġi imħaffa din il-proċedura mhux biss qed tiċħat ehm, situazzjoni li tejn itħaddim tal-Unjoni, però fil-verità qed tiċħat il-ħarsin tal-interess superjuri tat tfal tal-minorenni biex nagħlaq sir President anki bħala medjatur tal-Parlament Ewropew għal każijiet ta' ħtif internazzjonali tat tfal jiena naf li marġoranza ta' problema toħroġ mill-intertezza tal-liġi applikabli kemm dak li hu wkoll ġurisdizzjoni kif ukoll nuqqas tarfien rigward id-drittijiet u dmirijiet tal-koppji eh, minn żewġ nazzjonalitajiet differenti. <clears throat> Grazzi tassew. Il-kellima tal-liberali ma tistax tkun preżenti f'din il-kamra u għalhekk jiena nixtieq nagħti l-kelma mal-ewwel il-kellima li jmiss L-Onorevoli Lichtenberger. Sur President, it-tattika li qed tiġi adottata min-naħa tal-Kunsill rridu nikkundannaw b'mod speċjali ħtif ta' tfal fi anfisa hija esperjenza traumatika, speċjalment ta' tfal u f'ħafna każijiet anki għal konjugi involuti għal ġenituri. Issa, kulħadd naħseb jiena jaqbel li aħna irridu intejbu il-possibiltajiet legali li għanna sabiex bekk it-tfal ikunu jistaw imorru lura fejn irrit imur, fejn suppost hija, tiġbri post li ju jista' jħesihla dar. Il-konvenzjoni tal-ajja t soffrina tatina dan il-mekkanizmu x proteġi id-drittijiet ta' tfal f'każijiet bħal dawn. U anki toffri assistenza fil-każijiet ta' ħtif ta' tfal fej kollok żewġ partijiet involuti, għanna żewġ partijiet involuti, għanna Russja u l-Marok u għanna żewġ kazi drammatiċi. Ħtif internazzjonali ta' tfal fejn unkku diffiċli u kol diffiċli biex nil ftehimiet ma' daw żewġ pajjiżi. Din il-problema tista' tiġi faċilitata jekk u ħanaj dan moċċar jekk il-Kunsill joqgħod lura minn din il-ġlida ta' setat. Set fi żmien joqgħu f'settur li tant mhux xira, il-Kunsill ma jridx jgħid ma jridx ċans il-Parlament jitkellem fil-waqt li il-Parlament ma jistax jilħaq fuq kwistjonijiet bħal dan u għalhekk ikun hemm negozjati li jibqgħu għaddejjin mar-Russja li fl-aħħar mill-aħħar ma jaslu għatta tal-konklużjoni li tagħmel sens. pratilkom li jekk dan jikollu jista' jimbilet, jekk jinbidel jekk il-pajis bħallu se jkun jista' jisieħ ma' din il-konvenzjoni tal-ajja. Ejja nħarsu lejn numru ta' tfal li issa qegħdin jissofru minħabba dawn il- proċeduri tiġu post posti minħabba il-Kunsill. Jien nappella l-Kunsill sabiex bekk per eżempju ieħor miflok joqgħod jilaplok mal-Parlament. Hawnhekk ħanet nitkellmu dwar il-futur ta' tfal wara kollox id-destin tagħhom. Ejja mex il-qoddim din il-proċedura fl-imkien mal-parlament. Speċjalment din l-adeżjoni tal- tal-konvenzjoni. Grazzi sanat il-kelma l-onorevoli Martin Andersen. Il- Situazzjoni f'Gaza Turina li it-tfal huma l-aktar persuni vulnerabli meta ma jkunux fiċ-ċentru tal-protezzjoni ta' drittijiet internazzjonali. Tfal iridu jiffaċċaw aktar fiċ-ċentru fil-, -ċentru, fil konsiderazzjonijiet tagħna leġizlativi u politiċi. Ħafna drabi dawn jiġu mmexxija mill-awtoritajiet pubbliċi b'tali mod li l-ħna tagħhom ma jinstemawx. Il-politika li qegħdin li qiegħda tseħħ minnaħa tal-gvernijiet u promossa minnaħa tal-Unjoni Ewropea twassal għal ħafna każijiet ta' traskuraġni ta' fit-tfal u li iwaslu wkoll għal dak li smajna fil-konferenza f'Belfast il-ġimgħa li għaddiet Fil-10 ta' novembru kien hemm votazzjoni biex wieħed jibdel il-konvenzjoni biex wieħed jipproteġi il-drittijiet ta' tfal. Il-gvern ta' Dublin rrit jerġa' jiffinanzja l servizzi ta' protezzjoni ta' tfal u anki għal familji. Però għalmenu dan huwa pass il qudiem Madana kollu il- vjaġġi internazzjonali u żieda ta' relazzjonijiet internazzjonali biex ikun hemm għal aktar ktif internazzjonali ta' tfal. U għalhekk Il-konvenzjoni tal għajja fuq l-aspetti ċivili tal-ħtif internazzjonali ta' tfal jafferm importanti fl-ħdan l-arkitettura internazzjonali għal protezzjoni ta' tfal għaliex tippermetti biex dawn it-tfal maħtufa jirritornaw lura malar malar fil- ehm, residenza tagħhom. Ir-reżoluzzjoni tkun tista' twassal għal dan l-effett pero ikollna najdu li palissat eh, nkaxkru saqajna biex naslu għal deċiżjoni. U l-Konsil qed din eh, l-adeżjoni u għalhekk aħna rridu nbidlu din l-xejra. Hawnhekk tikonna tfal esposti, tfal friskju, u għalek nakkużaw ma li ġdaw mux jiprevjenu il-ħtif ta' tfal. Grazzi ta' sew. Nati l-kelma l-onorevoli Zbifka. Grazzi ta' sew sur President, is-sitwazzjoni li ħanet naffaċċjaw ta' bilħa hija waħda verament stramba. Aħna hawnhekk qed nitkellmu dwar kwistjoni ferm importanti. U hija ħaġa pożittiva li aħna nixtiew naddotaw din il-proċedura. U dan il-konflitt eh, interistituzzjonali qed iwaqqafna u jien naħseb iva dan huwa skandlu. Id-diskussjoni li aħna tikolna llum ta' bilħaq hija talba għal kunsill Ewropew sabiex jibda jieħu di situazzjoni serjament li jitratta b'serjetà li ma bħala situazzjoni kifra li qed jaddu minna ħafna ġenituri tfal. Jien fil-fatt hawnhekk nixtieq eh, eh, ngħid li kunsil qed jinstiga il, dan il-konflitt mal-Parlament u jibblokka il-kizba ta' soluzzjoni ħarija f'dan ir-rigward. Però jider li l ambazzjonijiet ed jiġu perikolati, i servizzi legali tal-Parlament Ewropew kienu ċari ferm. Fu din il-kwistjoni ma qalu li l-Unjoni Ewropea għandha kompetenzi esklusivi meta niġu għal ħtif ta' tfal u għalhekk huwa l-Kunsill flimkien mal-Parlament Ewropew li għandhom jadottaw deċiżjonijiet fl-imkien mod konġunt, aħna l-koll nafu kemmu diffiċli biex nikkonvinċu pajjiżi oħra, partijiet terzi biex jissieħbu l-konvenzjoni tal-ajja għaliex ovvjament di mhix ħaġa faċli, mhix proċedura mħaffa, pero dawn kwistjonijiet ma' ferm importanti. U għalhekk jiena nappella lil dawk kollha li jistgħu jinfluwenzaw fuq dan il-każ, jemma nimblukkawx l-adozzjoni ta' tali soluzzjoni tant importanti ejja naqblu speċjalment dawk il-partijiet li jixtiequ jaqblu jkunu parti minn dan il-ftehim internazzjonali ejja nippermettulhom jissieħbu fih dan din il-konvenzjoni li wara kollox qed twassal l-aktar ordni legali, speċjalment din il-kwistjoni komplessa ta' l-aspetti ċivili taħti f'internazzjonali ta' tfal. Jien inħoss li aħna għandna nilħu u naħseb nilħu ftehim malajr għaliex aħna lesti li li ikollna ftehim, ma nixtewx nirridu nirridikolaw ruħna. Għalhekk nappellaw l kunsil sabiex jibda jaħdem fuq sitwazzjoni pożittiva għal din il-kwistjoni. Grazzi tassew. Issa nati naddu għal proċedura taħt il-kedġ DI, nati l-kelma l-Onorevoli Bazescu. Grazzi tassew. Sfortunatament hawnhekk qed nitkellmu fuq kwistjoni verament serja mhux qed nitkellmu dwar każijiet iżolati. U f'każijiet ta' divorzju u meta ikun hemm ukoll disgwit, wieħed mill-ġenituri jista' jiddeċidi li jibqa' f'stat membru partikolari. U kontra xewqat forsi tal-ġenitur liħor. Għalek aħna rridu najnu dawn il-tfal jelbu dawn il-tip ta' situazzjoni, dawn il-tip ta' diffikultajiet. It-tfal jista' jkollhom problemi fuq il-meda twila ta' żmien u din hija xi ħaġa li aħna rridu nippruvaw nevitaw u anki nippruvaw nindirezzaw bħeffa. Kummissarju Redding kiena nixtieq insaqsik jekk hemm xi stima ta' numru ta' każijiet li huma involuti minħabba dan l-imblok. X'inhu lan tal kemissjoni issa biex timblokka din is-sitwazzjoni mal-Kunsill? Grazzi skuza un tal-li ġej tarda dan id-dibattitu, Viċi President Redding. Nixtieq nerġa' immur lura għal kas ta' tifel Austrijak li ġi maħtufu jgħat id-Danimarka il-ħtif is-Sirja kissirx mill-Unjoni Ewropea, minn ġifri minn pajjiż Ewropea għal pajjiż ieħor Ewropej, dan huwa verament rejat ikra ħafna. Jinħarsu li daw il-każijiet u aħna qed namlu xejn, qed namlu xejn għal daw it-tfal, daw il-proċeduri li għandna, din hija ħaġa verament ħażina. Għalhekk nappella l-inna l-kosa biex nkunu attivi fuq dan il-kas, biex nippruvaw namlu possibbli li nsolvu daw il-kwistjonijiet kemm fuq livell Ewropew kif ukoll fuq livell internazzjonali. Aħna ma nistgħux insolvuhom fuq livell Ewropew fejn nistgħu insolvuhom dak il-każ. Ma jidhirx li hawn aktar kelliema ta' din il-proċedura tal li issa nagħti l-kelma lill-Kummissjoni. Grazzi tassew jien konċett nistenna nqas min-naħa tal-Parlament u dak li jesprima moċċar il-Parlament f'dan fuq dan is-suġġett. Iva jina jkolli najt li jina verament ix-xokjata. Għaliex tistaw tażlu kull tip ta' każ biex ikollna ġlida istituzzjonali, pero tażlux fajl fejn hemm it-tfal involuti, anki jekk hemm vittma waħda, tifel jew tifla waħda. Hawnhekk ma nistgħux nissaportu għadin is-sitwazzjoni, il-ħajja ta' tfal qed tiġi perokolata hawnhekk u għalhekk aħna rridu nieqfu nilabu Dan u l-messaġġ li jiena għandi għall-Istati membri u nittama li huma semaħ dan il-messaġġ tal-Parlament Ewropew. Grazzi tal-li intom entuni biex niġġildu dan il-fajl, fuq dan il-fajl. Herzlichen Dank. Die Aussprache ist mit dieser Stellungnahme abgeschlossen und die Abstimmung findet. Grazie. dal u debattitu, votazzjoni ser tkun għadha f'nofsinhar. Punt li jmiss fuq l-agenda tagħna.